Tana bil-plenarja tagħna għada eh, mill-10 sassija mbagħad mit-tlieta sal-5 L-agenda ġiet ippubblikata fuq il-website tal-Parlament. Nirringrazzjakom tad disċiplina li urejtu fir rigward tal-ħin tad diskorsi tagħkom.